għadmu jitfid fuq din l-istrateġija. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur Dalli, dan jikkonkludi dan id-dibattitu. Nerġu nitkellmu eh, nhar l-erba fin-nofsija. Issa ngħaddu għalli jmiss fuq ir-rapport dwar li servizz ikola ċittadini u naddi għal-rapporters l-ewel għal erba minuti. Is-sur koħ l-ewel. Signor President, eluf ta' nies illum il-ġurnata mhumiex ma jkunux magħna jekk kieku wara li kollom xi incident is-servizzi ma laħquhomx fil-ħin. Grazzi għal dan issa qegħdin noqorbu lejn soluzzjoni s-sistema ta' ugwaljanza mish xi ħaġa li tipprevjeni l-inċidenti, xorta għanna l-obbligu tal-first aid tal-ewwel għajnuna, però l-punt ta' din is-sistema huwa li jkun hemm sejħa awtomatika lis servizzi ta' emerġenza f'każ ta' incident. Ovvjament m'għandux ikun hemm abbużi, M'għandux ikun ehm, sejħiet f'każijiet negliġibbli, rridu noħolqu bilanċ jekk hemm xi fil-vettura ma jistax jieġeb, għal daqstant hemm l-informazzjoni għal PSAP u mbagħad tista' tinbagħat lajnuna jekk ikun hemm bżonn. Fil-vetturi tagħna jekk is-sensors ma jarawx li hemm problema, allura mbagħad ma jkunx hemm sinjali, ma jkunx hemm sinjali, ma jkunx hemm data, ma jkunx hemm majnuna. Għal daqstant, mill-entità data protection irridu naraw ukoll il-kwistjoni tal-ċellulari u jekk din is-sistema xaħjar minn dik li għandna bħalissa. U importanti għalina li jkollna sistema li jkun hemm intervent manwali ovvjament ikun hemm l-intervent tal-PSAP, is-servizzi tal-emerġenza jidħlu fix-xena mbagħad. Ikun hemm standards ukoll fuq il-firxa tal-Unjoni Ewropea u s-sejħat tiġi mitqisa bħala emerġenza u tiġi assessjata bħala emerġenza. Irdu niżgaraw li s-servizzi għal l emerġenza ikunum laħma kif suppost. Is-sistema ta' e-call hija waħda li nixtieq nimplementaw fuq l-Unjoni Ewropea bbażat fuq in-numru tal-wieħed tnejn għandha tkun b'xejn, għandha taħdem mal-Ewropa kollha u għandha tkun kompatibbli wkoll ma' servizzi ta' pajjiżi terzi irridu nużaw kol teknoloġija interoperabli tagħna u naħtiġu l-arkitettura għal dan kollu kol apparti minn hekk fil-ġejjieni jaf ikonna sistemi oħrajn bħal traffic data real time dan kollha jistgħu jiġu inkorporati eventwalment l-industrija tal-karozzi għamlet ħafna xogħol f'dak li għandu x'jaqsam ma' servizzi ta' emerġenza privati, però s'qegħdin nitkellmu fuq sistemi tajji kol għal pubbliku ġenerali l-utenti abbażat l-informazzjoni jistaw jażlu din din is-sistema jekk jixtiequ. U naħseb li dan tamela possibbli għalina li n-implementaw sistema li fija d-data tkun tista' tintuża tista' tinvolvi wkoll xi tariffi għal skopi ta' insurance, eċetera. Jekk 80% tas-sewwieqa jixtiequ din is-sistema u jekk l-assoċjazzjonijiet eh, jixtiequ din is-sistema, jekk kolħat irid din is-sistema, allura aħna ma nix taqdu nitrattienu, irridu naħdmu fuq din is-sistema u naħseb li ħajkun hawn fil-Parlament Ewropew dwar dan. Grazzi, Sur Koch, issa Sinjura Senalova. l-introduzzjoni ta' dawn l-affarijiet eh, dejjem għandna ħafna dibattiti, għaddew ħafna żmien dok hemm id-dibattiti dwar l-introduzzjoni obbligatorja ta' ċentrali ta' sigurtà fis-snin bdejna nittestjaw diversi sistemi fil-karozzi. Eh, li airbags per eżempju għaffaritek, issa fl-2012 għadin diskutu fuq eh, elementi oħrajn biex intejbu s-sigurta passiva fit tur Ewropej. Għed nitkellem fuq sistema tal-likol, xini l Likol hija sistema. Ejnejdu, eh, l-airbag l-lum jisibuha fil-karozzi kollha. F'każ ta' inċident, l-airbag isejjaħ waħdu lajnuna permezz tan-numru 112. U dan anki jekk eh, sewi ikun mitlu f'min sensiħ għaliex li kol jiskatta automatikament. Eh, jgħid l-autoritajiet permezz l gps fejn tinsab il-vettura wkoll u m'hemmx kien lingwistiku laqqas. Eh, meta ma m'hemmx problemi lingwistiċi 2500 incident inqas il-15% ta' midruba inqas. Eh, ġifir dawn huma argumenti ċari. Għalfiex għalfej mhux qed jaħdem imma din hija l-kwistjoni li tibqanna l-introduzzjoni tal-ikol fil-pajjiżi kollha u fil-vetturi kollha kienet waħda mill-prijoritajiet ewlenin. Eh, konna Arafni għaw kol fil-2002 mill-lat pratiku, pero rajna li preferrejna l-introduzzjoni volontarja ta' din is-sistema u din mhux ħaġa effiċenti. 0.2% tal-karozzi biss karozzi lussużi li għandhom sistema privata li tibdel is-servizz pubbliku tal-ikol u ma joffrux lanqas il-ħarsin, il-protezzjoni tal-qasam kollu tal-Unjoni Ewropea. Il-Komissjoni s-sena l-oħra kienet diġa proponit l dokumenti Pero xorta għad sissa da publika dokument wieħed biss, rakkomandazzjoni tal-2011 dedikata l-Istati membri u l-mobile operators. Sissa naqqas biss nafu dwar l-introduzzjoni tal kol fil-vettura t tini dokumenti ġifiri li skont il-Kummissarju kellu jiġi publikat fl-ewwel trimestru ta' din is-sena li għandu xaqsa mm, naħseb jemma l ewwel pass leġislattiv l-introduzzjoni obbligatorja tal-sistema ikol. Għal daqstant jiena konvinta li għadha se nikkonformaw il-pożizzjoni tal-imko u li se jkun hemm l-appoġġ tal-sistema obbligatorja tal-ikol se konna l-possibilità allura nibatu sinjal ċar l-Kommissjoni ġifiri li aktar trattenimenti fl-introduzzjoni tal-ikol mhumiex possibbli l-proposti leġislattivi mweda irridu jiġu pre eh, prezentati mill-aktar fis possibbli biex mill-2015 l-utenti kollha jistgħu jużaw is-sejħa tal-emerġenza permezz tal-112 fuq l-Ewropa fuq l-Unjoni Ewropea kollha li kolla irid jaħdem b'xejn għall-Unjoni Ewropea kollha u fil-vetturi kollha rispettivament eh, mill letta mid-ditti, mill-prezzijiet, mill-pożizzjoni eċċetera tal-vetturi. Biex nikkonkludi nixtieq nirringrazzja eh, l korrapporter ta' surkoħ u l-kulħadd l-assistent li tagħna tax-xogħol kollu li jagħmlu li wassal għat ta' dak li naħseb li huwa rapport b'messaġġ ċar ħafna. Għanna wis eh, talbiet eh, b'dan il-mod mhux se nkunu nistgħu nagħtu l-kelma l kulħadd. Però ejja nibda bis-Sinjura Rojtova. Jiena naf li f'sitwazzjonijiet gravi issa kondi huma importanti biex nsalvaw l-ħajta bniedem u għalhekk inna snin li nitolbu li hemm integrazzjoni ta' din is-sistema fit-territorju kollu tal-Unjoni Ewropea. Mhux biss is-sistema integrata li tagħmilha possibbli biex biex eh, naġixxu b'mod rapidu, però biex nevetaw ukoll li ma jkunx hemm eh, eh, ċertu tip ta' incidenti Diġà hemm vetturi li jippermettu l-użu ta' dan is-servizzi ngħidu aħna fil-Ġermanja. Jena kontenta li din is-sistema se jkunu obbligatorji fi żmien sentejn fl-aħħar din is-sistema Ewropea xejn se tkun l-uniku eżempju konkret tal-valur miżju tal-integrazzjoni ċittadin Ewropew. Jiena naf li l-Kummissjoni se tagħmel l-almu kollu tagħha biex eh, toħroġ bil-proposti tagħha. Eżiz kollegi, nirringrazzja l-rapporter Il-mira komuni hija dik li jkollna l-istess sistemi tal ikol fl-2015 tal-2015 aħna nappoġġaw l-introduzzjoni ta' din is-sistema. Bħalissa inqas mill-1% tal-vetturi għandhom din is-sistema bord din is-sistema tqum inqas minn 100 euro. Jiġifieri, is-salva 200-300 elf ħajja fis-sena. Għalda sant naħseb li din is-sistema tista' tkun applikata kullum kien. U għandha tkun obbligatorja wkoll. Għandha tkun imsejsa fuq eh, dan il-numru, sistema tal-112, għal t irridu nizguraw li sal-2015 din is-sistema għandha tkun obbligatorja u għandha tkun ukoll aċċessibbli għal ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. U l onorevoli Sinclair. Grazzi, Signora President. Is-suġġett ta' dan ir-rapport huwa importanti ħafna. Din is-sistema l-ġdida għandha itħaff fil-proċeduri ta' il-proċeduri ta' emerġenza f'każijiet ta' kriżi, il-valur miżjud ta' sistema ta' jkoll fuq medda ta' Ewropa għanda twassal attitudni ta' responsabli ta' l membri. Jina nixtieq informakom dwar l-attività ta' Repubblika Slovakka dwar dan ir-rigward. Aħna fassalna programm nazzjonali dwar it-taħriġ ta' tan-nies li jaħdmu fl-operazzjoni ta' salvataġġ it-taħriġ huwa importanti ħafna biex jiżgura sistema funzjonali. Dan l-istaff qiegħed jieħu sehem f'taħriġ ta' ICT u qiegħed jitħarreġ ukoll fl-użi tal-lingwa hawnhekk qegħdin ngħidu lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea kif ukoll lingwi reġjonali. Dan it-taħriġ kompless jinkludi wkoll taħriġ ta' komunikazzjoni u dan ġi finanzjat mill-Unjoni Ewropea. Grazzi. l-inċidenti stradali iwaslu l-ħafna mwiet kull sena fl-Unjoni Ewropea u din is-sistema tippermettilna l-insalva ħafna ħajjiet, dan diġa għaluħ il-kollegi tagħna. Però sfortunatament din kienet priorità għal xar snin u għadha ma ġiġ implementata. Ħlief għal vetturi tal-lussu. Sissa fallejna eh, fl-introduzzjoni tagħna. Nixtieq nirringrazzja l-Sinjur Koħfos l-oħrajn għal tax-xogħol tagħhom biex din is-sistema tal-112 tkun bxejn għal vetturi kollha sal-2015. L-impact assessment tal-Kommissjoni juri l-ħtiġa tal-leġilazzjoni f'dan il-każ u jiena ħerqana li nara il-benefiċċju ta' li kol f'żoni rurali fejn is-sistema għandha l-potenzjal biex innaqqas l-inċidenti bin-nofs Speċjalment fejn il pożizzjoni speċifika tal-vettura ma tistax tiġi stabbilita, jiena nistanna bil-ħarqa il-proposti tal-Kommissjoni biex dawn l-affarijiet jiġu mandatorji. Grazzi. Ista Signora Cikaw. Grazzi ħafna, Sur President, eh, Kommissjoni. Fl-2010 madwar 31.000 elf persuna mietu u 1.5 miljun persuna ġew midruba f'inċidenti stradali. L-introduzzjoni tas sistema jkoll tfisser li għandna ċans aħjar biex insalvaw lin-nies. Jekk l-utenti jażlu li jużaw sistema privata għal sejħiet ta' emerġenza jew inkella qegħdin f'pajjiż fejn m'hemm dan is-servizz, allura servizz tal-ikol għandu jkun awtomatiku. Huwa importanti ħafna li l-kumpaniji tal-Unjoni Ewropea ikunu favur din l-infrastruttura biex jistimulaw l-innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Infakkarkom li servizzi bħal Galileo fost l-oħrajn kif ikollhom kontribut sinifikattiv l-ġestjoni ta' traffiku u sistemi ta' emerġenza wkoll. Hemm ħtieġa wkoll jkun hemm kampanji ta' informazzjoni biex in-nies jitgħalmu kif jużaw dawn is-sistemi. Speċjalment dak għandu x'qasam malikol, grazzi. Grazzi ħafna. Nistaw nalqu l-proċedura hawnhekk. Kommissarju Kallas, sabiex nikkonkludu dibattitu f'żem il-Kommissjoni. Grazzi President, onorevoli membri, grazzi l-Parlament Ewropew, mod partikolari il-Komitati Trannu Inkom u anka l-rapporter Sinjora Sinalova u Sur Koch għax xogħol sewi tagħhom sabiex ipproduċew dar rapport eċċellenti fuq li koll, li koll hija waħda mis sitt eh, azzjonijiet prioritarji fil-direttiva ITS ukoll se tikkontribwixxi b'mod deċiżiv sabiex intejbu l-effettività u l-veloċità f'każ eh, ta' emerġenza l-introduzzjoni ta' servizz eh, armonizzat bbażat fuq il-wet u fl-Ewropa hija priorità tal-Kummissjoni u inna snin aħnu fuqha sabiex Eh, ninkludu dan fil-vetturi kollha fl-Ewropa. Napprezza l-appoġġ tal-Parlament sanka grazzi għal rapport għal tivvuta għada. Wara li se jiġu adottati rakkomandazzjoni wara ġew adottati rakkomandazzjonijiet f'Settembru fi 11, iż-żewġ miżuri leġislattivi l-oħrajn qed jiġu mħejja blan illi jkollna il servizz illi jibda jopera mill-2015. Il-proposta għal regolament taħt liġi li tapprova tip ta' vettura tiġa e bozza ta' se tkun sottomessa qoddim il-Parlament Ewropew anke l-Kunsill fix-xhur li ġejjin. Speċitajiet fuq l-aġġornament tal-ċentri ta' risposta f'każ ta' emerġenza li se jiġu adottati fil-qafas ITS kważi huma finalizzati sablajnuna ta' esperti mill-Ewropa kollha. Il-Komissjoni qiegħda torganizza l-aħħar laqgħa ma' esperti propju għada. Dan ir-rapport isejjaħ sabiex ikun hemm implementazzjoni obbligatorja u jbittitri sabiex ikun hemm armonizzazzjoni fuq kif taħdem li jkoll ibbażat fuq in-numru 1 dan huwa sinjal ċar għal parti interessati kollha. Għanna nemlu li l-implementazzjoni obbligatorja ta' ikol se twassal sabiex ikun hemm benefiċċji disponibbli mhux biss għaċ-ċittadini Ewropej kollha imma anke għall-industrija Ewropea. Aħna ser nagħmlu kull sforz possibbli sabiex niżguraw illi l-elementi neċessari ta' ikol ikunu qed joperaw samkemm niġu biex nimplementaw l-użu obbligatorju tal-ikol. As suggested by the report. Kif jissuġġerixxi r-rapport, il-Kommissjoni wkoll se tappoġġa kampanja edukattiva u ta' għarfien sabiex niżguraw li kol tintuża kif suppost. Se nkomplu nipromuovu il-ftuħ tal-pjattaforma ikol u niżguraw li lażliet tal-konsumatur u kompetizjoni jiġu rispettati. Xtaqt nirringrazzja għal darbohra l-Parlament Ewropew għal appoġġ kontinwu għal l-użu tal-ikol sabiex it-toroq tagħna eh, ikunu nqas perikolużi wkoll hemm bżonn indaħlu eh, dan eh, l-istrument sabiex eh, insalvaw aktar ħajjiet. Grazzi ħafna sur kommissarju nara id debattitu nivvotaw għadha f'nun nofsija. Naddu issa għal punt li jmiss fuq l-aġenda. Il-rapport Rodi Kratza Zagarapulu l-attrazzjoni tal-investiment fl-Ewropa.